bil-sanzjoniet. Ħanaqra l-kom paragrafu iżda qabel ma nibdew. Minħabba deċiżjoni tieħdet minn bosta kumitati li nibdew b'negozjat interistituzzjonali skont ir-regola 69 ċe l-ewwel paragrafu illi tħabbar fil-bidu ta' seduta nhar tnejn fit-13 ta' Marzu jiena marċivejt l-ebda talba li jsir vot fuq il-Parlament. Għal raġuni nistgħu nibdew bin negozjati min-naħa tal-Kumitat. Tajab, nistgħu nibdew bil-votazzjonijiet. Għandi point of order tas-sur tas-sur Carver jekk jogħġbok għandek minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena kemm ġej lura minn Londra wara li iltqajt ma' biexaturi fir-Renju Unit u tkellemna fuq traġedja mhux biss fl-Angola u l-Kenja maħabba nixfa, hemm ħafna eluf ta' nies li qed imutu għal din raġuni jiena nixtieq illi nitkellmu fuq din it-traġedja u l-problema li verament qiegħda dejjem tikber fl-Afrika u nixtieq illi nappoġġawhom u ngħinhom kif nistgħu. Grazzi. So, the first Mela, l-ewwel votazzjoni hija fuq ir-rapport ta' Franca Sanchez Neira fuq ftehim bejn il-Brażil l-Unjoni Ewropea għal modifika tal-konċessjoni fl-iskeda tal-Kroazja matul l-adeżjoni tagħha. Vot wieħed jekk iġobkom votazzjoni nominali kif iġobkom votaw. The vote is closed. Nara il-votazzjoni.